Eh, abbozzi ta' Rizoluzzjoni fuq Nicaragua, issa naddi il-kelma lill-awturi tagħhom. Eh, nibda bis-sur Boguslav Stonik. Grazzi ħafna. President, il-politika ta' Sur Ortega, il-President tal-Nicaragua, juru li kif kien jiġri fi żmien il-komunisti li darba tidħol fil-poter diffiċli li taqlaw minn hemm. Fl-2006 is-Sur Ortega eh, ġie bħala president u s-Sandinista raġaw daħlu fil-poter. U mal-ewwel bda juża l-intimidazzjoni, il-metodu li, li u jaf sew huwa uża l-Pulizija Segreta bħal Kuba U fl-2008 il-Parlament Ewropew attira l-attenzjoni tal-pubbliku ġenerali li attivisti u daw fl-oppożizzjoni eh, kienu qed jiġu intimidati u li dawk li jaħdmu fil-mezzi ta' xandir u attivisti ta' dritti tal-bnidem ġew maqful għal-ħabs. L-Amnestija Internazzjonali Eh, internazjonali eh, offrit eh, rapport fuq l-abbużi u s-sur Ortega se jixtieq biddel konstituzzjoni biex ikun jista' jarġa' jitla' minn ġdid. Hija ħaġa li nistgħu nantiċipaw li hu ħajdiklara lilu nnifsu bħala persuna li tibqa' fil-poter sakemm satmim ħajtu. Hija ħaġa normali għax l lidu tiegħu minn dejjem kien Sur Castro li għamel l-istess ħaġa aħna għanna nirrevedu il-ftejn ta' kooperazzjoni ma' dan il-pajis. Għax aħna għanna klawdura tal-dritti ta' bniedem u ma rridux li dawn jibqaw ikol ma jkollhom nibda sens ta' xejn. Issa naddu għassur Bielan, grazzi ħafna. Essibt, eluf ta' persuni fin nikaragwa id-demostraw kontra politika ta' Sur Ortega, Għax dan il-pajis eh, jgħat fit-triq ta' dittatorjat. Ortelizzjat Olja reċentement għalet li Sur Ortega jista' jarġa' joħroġ għal-presidenza. Dina verament skandalus ħaġa skandaluża u interessanti li eh, kif din id-deċiżjoni waslu għalija għax sur Ortega m'għandux maġġoranza assoluta fil-Parlament. U kellu eh, imur kontra l-Konstituzzjoni jekk is-sur Ortega jarġa' joħroġ għal lezzjonijiet, allura dak il-każ tkun ħaġa ġusta li wieħed jgħid li l-Nikaragwa tkun eh, saret dittatorjat meta meta narġaw nintaqaw ma' Nikaragua fil-negozjati aħna naqimmu eh, kuxenza dwar da għanna nużaw kull mezz li għanna disponibli biex nizguraw li s-sur Ortega ma jkompli din il-triq. Grazzi. Grazzi ħafna. Eh, Sur Van Balen. Jena nirrangrazzja eh, l-appoċ ta' din il-Kamra delegazzjoni li jena meċċej fil-Managwa. Aħna morna mek wara ġejna mistidni mill-maġġoranza parlamentarja biex nitkellmu dwar il-Kostituzzjoni u l-dritti ta' bniedem, libertajiet ċivili, għalu eh, ah, li aħna pirati u minn kollox. Eh, u għedduna li għedduna li għaxtuna l-barra u aħna persona nograta u li aħna eh, għattiprofaw namlu xie kudeta. Eh, u jumma jopprimu il-popli tagħhom u l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel monitoraġġ dak li qed jiġri fil-Nikaragwa għandha tibgħat osservaturi, osservaturi f'dil-lezzjoni tal-2011 u nispera li wkoll fl-aħħar namlu eh, l-istess li għamilna fil-elezzjoni tal-Honduras. Ejja naraw jekk l-elezzjoni tikunux eh, ħelsin u neħdu deċiżjoni jekk naħna narfu eh, l-elezzjonijiet tkun tmim tal-kriżi konstituzjonali dak il-pajjiż. Grazzi ħafna sur Bambalen. Issa kellima għal gruppi politiċi is-sur kallam l-ewwel għall-IPP. Grazzi ħafna. President hemm ċerta tendenza li tal-armana fil-pajjiżi ta' Amerika Latina li konsolida reġims populista billi jestendu l-mandat tal-presidenti li jkunu fil-poter. U jekk jista' jkun eh, għaldejjem. Dik il-forma li għam li uża Hitler biex jidħol fil-poter. Um, um, differenti minn Lenin, imma r-riżultati kienu l-istess. Dawn il-presidenti porheri Estizi ma kienux kapaċi itejbu il-ħajja tas suġġetti tagħhom. Kuba huwa eżempju eh, tajjeb ta' da kif il-ħajja tan-nies normali ġew immodelati għal 20 ta' snin. Aħna fin nikaragua nistgħu naraw li eh, eżempju ta' dat tip ta' mexxej ma jitbidilx u ma jarġaw imorru jihtlu fil-poter u jarġaw jużaw ħażin għal darba oħra. Għalhekk huwa eh, xoltana li nikkundannaw il-violazzjonijiet qed isiru tal-Kostituzzjoni ta' Nikaragwa u naqdu din il-kwistjoni ma' kontroll iżjed effiċenti tal-użu tal-fondi li jiġu motija l-Nikaragwa għall-iżvilupp hija disappunt għalina l-Organizzazzjoni ta' Stati Amerikani ma, ma ta' tlebda reazzjoni ta' din ta' din eh, il-ksur tal-Konstituzzjoni b'waħda mill-Stati Membri tagħha. Grazzi ħafna. Issa għaddu għal Sinjura Veronique de Kaiser. Merci, Monsieur President. Grazzi, Sur President. Jena kontenta li nara l-Sur eh, Balam daħal fl-Europa u li eh, ma kienx imkaċiħlif meta kien fuq l-aeroplan. Tiġaw. Rrit najt bis-serjetà li aħna li jiena minix għanaf f'din il-loba. Meta li PP irrifjutalna illi namlu urġenza fuq l-Uganda li għanda liġi fuq l-omosessuali rifjutaw burġenza l-affarijiet qed jiġru fl-Iran. Issa rriduna li nitħlu fil-loba kontra Ortega bil-manifestazzjoni li qed iġġir hemmhekk. Jiena ngħid lej Jiena irrit ngħid illi l-urġenzi jridu jsiru hawnhekk materjali biex ngħinu l-persuni jew kawżi li jkunu f'diffikultà. Ma naċċettax li dawn nużawhom biex naqdu l-interess partikolari tagħna. U allura l-grupp tiegħi deċida li ma jiffirmax din riżoluzzjoni u ma jivvotax u mux ħajħalli eh, din il-ħagġa ta' di għawnek, din ħagġa li għata skreditu għal-Parlament Ewropew. Merci beaucoup, Madame de Kaiser. Inni pan Romeva Irueda na minuta. E Romeva Rueda, fl-istess linja naħseb li mhux hija ħaġa verament li dejja namma u intrement eh, eh, li sessjoni bħal din eh, ikun manipulazzjoni għalhekk jiena sorpriż li s-suġġett huwa Nikaragwa imma f'okkażjoni toħra fejn kellna nitkellmu fuq ħafna affarijiet li ġesseri ma minniġ dan. Illum biex taxxaqa kwestjonijiet li kienu fuq l-aġenda Eh, tneħħew għax daħlu dan ħaġa li framament mhux bax issur, m'għandux isir. Aħna mista tkellimna fuq il-Sahara tal-Oċident. dal pun kif e, edak li qed jiġri wkoll ħajdar e, tfej qed unem e, nuqqas ta' rispett dritti ta' binem jew dawk il-ħafna li qegħdin fil-kampi ta' refugjadi jew fiż-żona okkupati fil marok f'kontest li aħna kellna bżonn li nieħdu pożizzjoni ċara. Da kollu kien seda kien fil-dibattitu għax mill-IPP edin eh, eh, jipretendu li aħna nitkellmu fuq eh, suġġett li mandu assolutament lebda interess f'dit tip ta' sezzjoni. Grazzi. Muchas gracias. Grazzi ħafna. kien nissur Romevro Veda l-ħodor, issa naddu għal Signora Figueiredo. Senhor Presidente, este é um lamentável debate sobre. Presidente. Dan huwa dibattitu. Era debater aqui a recente tragédia provocada pelo furacão. Ta' misħija, eh, meta wieħed jara il-traġedja li saret fil-El Salvador fil-bidu ta' novembru l-fuq minn 200 ruħ mietu u jew asfru Aħna għanna eh, ħarsu lej l-affarijiet eh, bħas saħħa, ilma, edukazzjoni, u l-nis f'dak il-pajizi. Dak huma tip ta' affarijiet li aħna għanna ħarsu nistudjaw lejhom u nħarsu lejhom. Eh, għajnuna mill Ewropea biex jistaw jġildu kontra di situazzjoni ta' emerġenza biex nejnu fir rikostruzzjoni u naqsu il-teddi l-popolazzjoni teddida tal-popolazzjoni ta' Salvador. Mbagħad kien hemm il-ku militari tal-Honduras fej eh, xaħat president ġi eh, elett demokratikament eh, tneħħa. Dak għanna għanna niddiskutu l-istess fuq il sahawris Ma għal darba oħra mhux possibbli nħabba kien hemm oppożizzjoni minnaħa tal-grupp tal-IPP. U kif għalu kollegi, aħna mux ħannu kollaboraw f'din eh, l-emerġenza verament falsa li għanna u dimna. Grazie ħafna. Naddu issa għall-Honorable Klute. Grazie ħafna, President. Jena nishtiq naqbel ma dawk li qalu il-kellima ta' qabli, jien nishtiq nfakkar u koll il-President ta' Kolombia u koll qed jipprova jestendi il-mandat tiegħu kontra il-Kostituzzjoni. Għallu forse non nitkellmu fuq dak ukoll, imma zitu zjet iżjed nixtieq infakrek li l-fondazzjoni FDP għal l-ikel fil-Germania li parteċipat f'Puċ fil-Honduras u għastet għal dibattitu fil-Germania u ċertanisti kellhom scholarships minn din il-fundazzjoni tbedu minna tistaw taqraw fuq din l-aġir ta' din il-fondazzjoni fej kien hemm trattati mal-militar biex dwar il-possibilità li jkun hemm attak fuq in-Nikaragwa. Aħna f'kondizzjonijiet ta' dat tip ja għandhom għandhom jitfaw nisbħal daw il-barra, kikun għamlu l-istess, aħna dak li qed jisir hawnhekk huwa sforz li huwa evidenti biex jattakkaw dawk il-pajjiżi fl-Amerika Latina qed jippruvaw isegwu politika eh, soċjali. Jiena fisem gwa mhux ħan nispossu nappoġġaw da grazzi. Issa għandna proċedura catch tiegħi skont ir-regoli għandna żewġ minuti biss. Għanamel tibdila eh, għax għandna ħafna kellima rrit nati eh, naddi l-kelma l-kellim minn kull grupp u nibdew Eh, mm, Mr. Kasolides. Thank you, Mr. President. Grazie ħafna jgħid is-Sur Kasolides ma nifemx ir-reazzjoni minnaħa mill-kollegi tal- tal-lemin tiegħi f'dan eh, din il-kamra dwar l ta' suġġetti li aħna eh, nittrattaw illum ma nifhimx E, għaliex jikkonsidraw li mhux urġenti li wieħed jitkellem u jiddiskuti kwistjoni ta' trattament ta' wieħed mill-membri ta' dan il-Parlament li żar e, pajjiż jeżerċita dritt bħala president tal-Organizzazzjoni Liberal International. Ma nistax nifhem għaliex aħna ma nistawx nitkellmu fuq din il-kwistjoni u kif ukoll nitkellmu dwar Eh, tendenza ġdida li hemm fl-Amerika Latina li wieħed jipprova ibiddel forma arbitrarja l-Kostituzzjoni ta' pajjiż u mm, eh, waqfu tradizzjoni li dejjem eżistiet eh, dwar periodu jew tnejn tal-kapit ta' stat ta' kull pajjiżi Diġà il-ħbib tagħna fuq l-lemin tkellmu fuq erba' suġġetti oħra U jiena li qed nisaqsi huwa meta ħanittrattaw l-erba' suġġetti l-oħra. Waħna waqt li aħna għandna tlieta hawnhekk. Sur Kasolidis jinterrumpi il-President. Mela niqafaw jgħid Sur Kasolidis. Grazzi. Sur Paleckis. Għal minuta. President. darbotvarkę, kadangi yra žymiai aktualesnių. Il-grupp tiegħi nħossu li hemm ħafna suġġetti importanti fl-opinjoni tal-grupp tiegħi. Jek nitkellmu Nicaragua, wieħed għandu jgħid li Nicaragua huwa pajjiż li għandu uh, ħafna dejn huwa pajjiżi li żed fora fl-Amerika Latina u l-esperiment komunista li kienem qabel eh, huwa esperiment eh, eh, segwih, esperiment liberali. Ma funzjonax laqqas. Għawek l stati l-gbar Stati Uniti, Unjoni Sovjetika dejjem kienu jindaħlu qatt baħarex mill-istat ta' gwerra ċivili li kellu. Hemm ċerta tendenza fil pajis tendenzi fil-pajjiż u li għandna nikkondennaw ma dana kollu ma nix ninsew li hemm kwestjonijiet oħra Grazzi, kellim li jmiss, grazzi ħafna. President, ġat għajmu diversi punti wara f'sinar għaw minn qed jgħid li din hija eh, li mista għamlu trattaw affarijiet oħra, ma dana kollha aħna bħala Ewropej għandna dmir li niżguraw li l-valuri tagħna jiġu rispettati eh, libertà ta' stampa pereżempju. Meta naraw li jkun hemm eżempji bħal dawn eh, għandna niddefendu Eh, kien hemm suġġeriment li l-Fundazzjoni Friedrich Snowman kienet involuta fil-kudeta bħala liberali liberali Ġermaniża nista mhux disposta naċċetta da. Tielet punt tqajjem huwa li kien hemm eh, xi allegazzjonijiet li Survan Balan kien involut ma' taħt id dwar xi kudeta li waslu li tkeċċa l-barra. Allora jiena ninsaqsi li wieħed jitkellem kwalunkwe ħaġa u parti mill valuri tagħna, libertà tal-kelma eh, tista' titfal barra eh, li xi ħadd għax kien qed jiddiskuti ċerta suġġett, din mhijiex raġuni biex eh, biex biex tagħmel hekk għal voli kien qed jitkellmu dwar kudeta. Grazzi ħafna, Sinjura Meissner, u issa Dr. Britannic. President, Nicaragua hija wieħed mill-pajjiż iżjed foqra tal-Amerika. Il-fatt li Daniel Ortega ma tajjibx il-kondizzjoni tal-pajjiżu għalla volja kien hemm ħafna eh, wedit soċjalisti meta beda fil-hemmhekk eh, eh, wassal għal tibdil Il-Kostituzzjoni tippermetti li l-kapit ta' stati jkunu hemmhekk bħala darba biss, eh, ħaġa li mhux idea ħażina. Imma Ortega għal darba oħra qed juri nuqqas rispett li l-demokrazija eh, parlamentarja u l stat ta' dritt billi abbuża l-poteri tal-orti kostituzzjonali. Dan huwa eh, l-istess bħal Hugo Chavez fil-Venezuela dawk iż-żewġ persuni eh, saru popolari billi billi jiddenunċjaw lid-dittatorja tal-lemin u qed isiru dittatorja tal xaxelluk Daniel Ortega ehm, ma kellux suċċess f'pajjiżu u jekk nemnu fil-demokrazija u fil-libertà m'għandniex ninjoraw il-problemi li għandhom il-ċittadini tan-Nikaragwa. Grazzi. Grazzi ħafna fil-butiko fuq l-lista tiegħi fil-qosor jgħaj. Dan id-dibattitu kontroversjali għal malmenu permettinna namlu ħaġa, jekk ma namlu xejżiet, li aħn kif qal il-kollega mill-aldi eh, tal-Ġermanja l-kwestjoni ta' kudeta kien ħaġ, kienet ħaġ li ġiet trattata f'dawn id-dibattitu. I defendid din il-pożizzjoni ġifieri skont fl-opinjoni tagħha hija ħaġa aċċettabbli li wieħed jitkellem dwar kudeta. Dik frament hija spjegazzjoni ċara ta' dak li l-motivazzjoni ta' dan il-dibattitu. Jinnu ringrazzja għal dan. Issa għandu għal-Kommissjoni, għal-Kommissarju. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi, kif tafu, l-Unjoni Ewropea hija involuta dialogu diffiċli ma dan il-pajjiż biex tipprova zomm id-demokrazija u eh, eh, eh, jkun hemm restaurazzjoni tal-fiduċja tal-ċittadini fl-istituzzjonijiet. Fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea qed tipprova żomm ekwilibrju fl-impenn tagħna biex tappoġġa żvilupp u l-istabilità tal-pajjiż qed jiżviluppa fir-reġjun ta' Amerika ċentrali u in ġenerali wkoll. Mill-elezzjonijiet municipali li salu f'Novembru tal-2008 li kien hemm għalihom kien hemm allegazzjonijiet ta' frodi il-fiduċa tal-donanti fil-dan gvern li jem bħalissa uh, naqset ħafna uh, nuqqas ta' rispett ta' prinċipi demokratiċi inklużi elezzjonijiet ħilsa uh, waslet li dawk il-pajjiżi donanti jirrivedu il portafoljos ta' għajnuna u f'ċerta situazzjonijiet jissospendu jew jirriorjentaw l-għajnuna. Il-Kummissarju Ferrero Wallner deċidiet li tissospenda kull tip ta' appoġġ għal budget Eh, mill ewel ta' jannar 2009, ħaġa li ġiet preċeduta minn dibattitu ma' l-Istati membri fil-Kunsill. Wara li kun hemm kuntatti, ħafna kuntatti mal-awtoritajiet tan Nikaragwa fej huma u rew li ħajimpenjaw ruhom li kun hemm korrezzjonijiet il-Kommissjoni fil-bidu ta' Ottubru ta' pagament wieħed ta' 10 miljun euro bħala parti mill-programm ta' appoġġ tal-budget fil-settur tal-edukazzjoni. Dan jirrepreżenta u parti zaħira tal-fondi li ġew sospiżi li ammontaw eh, għal 46 miljon euro oħra. Fil-Konsil tal zvilup eh, ma kienemx taħdidiet f'man istati membri u minna nidħol fil-dettali jena naħseb li huwa importanti ħafna li meta nieħdu dik tip ta' deċiżjoni li aħna jkollna xi tip xi proċedura, xi tip ta' proċedura li jiżgura li li l-Kommissjoni Ewropea u l-Istati membri eh, ikollhom l-istess linja f'dak li għandu x'jaqsam l stat paj konkret jekk jirriżulta li mhux possibbli allura dak il-każ kulħadd jagħmel dak li jħossli hemm Mela, il-gvern tal-Nikaragwa għal l-elezzjonijiet reġjonali tal-2010 u l-elezzjoni ġenerali tal-2011 ħajkollhom osservaturi nazzjonali u internazzjonali. Il-gvern ġa eh, stiden l-Unjoni Ewropea biex jibat osservaturi u l-gvern impenja ruħu biex itejjeb ir-reġistru elettorali bi proġett tal-Unjoni Ewropea u biex jinnomina wkoll awtoritajiet tal-elezzjoni li huma kredibbli u eh, l-sentenza tal tal-Orti konstituzjonali eh, jura li hemm ċata nuqqas eh, fl-impenni tal kventas Nicaragua Nikaragwa u l-Unjoni Ewropea f'diversi drabi ma specialment demarx ta' Trojka f'Novembru u rrit it-ħassib ta' ħadwar dan l-iżvilupp Fl-aħħar mill-aħħar l-implementazzjoni ta' daw l impegni ħajkunu essenzjali biex ikun hemm eh, appoġġ minnaħa tagħna f'qal-budget. Aħna ħankomplu naħdmu mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u mal-Parlament Ewropew għal kif qed jura dan id-dibattitu wajda li kux eh, f'ħinu jewle hija li l-Parlament innifsu irid jiddeċiedi. Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi lill komissarju Issa ngħaddu li miss il-diskussjoni fuq Nicaragua għalqet u imbagħad nieħdu l-votazzjoni fuq din it-tema wara li niddiskutu t-temi li għandna mena ngħaddu għall-punt li mis fuq l-aġenda għanna erba abbozzi ta' rezoluzzjoni fuq il-Laos u l-Vietnam u biex nibdew